matul il-negozjati, il-Kommissjoni se tibqa' taġġorna l-Parlament f'dak għandu x'jaqsam mal-aħħar żviluppi. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Grazzi ħafna, Kommissarju de Gucht. Anna żewġ mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u anke mill-Partit tal-Ħodor. Dan dan il-tmim dibattitu u l-vot se jittieħed għada. Skont ir-regoli kolli ngħidlek, eh, kolli ngħidilkom li ma ġewx imresqa emendi rigward il- dawn affarijiet li ġew korroġuti u għalhekk huma adottati. Issa għanna l-mistoqsija orali fuq ir-relazzjonijiet kummerċali bejn l-Unjoni u Taiwan. Issa għaddi mikrofonu l-Sur Gasperi għal 5 minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri, il bil bilaterali bejn it-Taiwan u l-Unjoni fl-2011 kien huwa jammonta għal 40 biljun euro u rajna żieda u aktar żieda sa minn dakinhar. Fl-Unjoni Ewropea rajna żieda fl-attività ma' Taiwan u anke fuq il-relazzjoni ta' kummerċ għal numru ta' xhur issa minn meta kellna tħul fis seħħ tal-FTA mal-Korea isfel, aħna bdejna negozjati wkoll tal-FTA ma' Ġappun kellna wkoll relazzjoni ta' kummerċ ma' Ċina li għadna kum id-diskutejna. u nixtiequ niżguraw li il-ċina tkun fil-qalba tal-kummerċana fil-futur. Għalek, għadin namlu ħafna negozjati ma' bosta pajizi u sissa għadna ma' sibniex opportunità biex nintensifikaw ir-razzjonijiet tagħna ta' kummerċ ma' Taiwan. Ovvjament, m'għandniex naqbdu nitkellmu ma' l fcas ma' Taiwan bla doċ, pero xorta għanna naħdmu fl-imkien biex naraw kif nistaw ntejbu dawn il-negozjati u ntejbu relazzjoni tagħna ma' Taiwan. U nħabba l-isfond li għadni kem deskrivejt, għal kem għanna qbil u anke ftajim u anke eh, relazzjoni taħjar ma' pajizi fil-viċin, il-Taiwan jaħdem fl-istess setturi u l-kumpaniji tagħna jaħdmu ħafna wkoll fit-Taiwan. L-Unjoni u l-investituri tal-Unjoni l-Unjoni hija l ikbar investitur fit-Taiwan, għalhekk irridu naħsbu kif nistgħu nintensifikaw ir-relazzjoni tagħna ta' kummerċ ma' Taiwan, għalhekk qegħdin nitolbu l-Kummissjoni kif huma lesti li e, tejbu l-relazzjonijiet ma' Taiwan. X'possibilitajiet qed tara l-Kummissjoni biex ittejjeb ir-relazzjonijiet ma' Taiwan? jekk nżommu f'maħna dawn il-kuntatti li semmejna u jekk nżommu f'moħna kol negozjati maċ-Ċina u x'nistgħu nagħmlu flimkien biex niżguraw li it-Taiwan ma jitħallix barra minn dan l-approċ multilaterali ta' relazzjonijiet ta' kummerċ. Meta qed nitkellmu fuq kuna nitkellmu fuq il-Ċina, kellna dibattitu dan l-aħħar u jiena qed nieħu gost li nistgħu nħarsu l rejni taiwan biex jiġi inkluż dan il-pajis u koll. Nħogolti għanna diskussjoni dwar kif nistaw inkomplu, nżidu il-relazzjoni ta' namal taiwan Grazzi, Sur Gasperi. Issa naddu għal kommissjoni il-Kummissarju de Goht, jekk joġbuk. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sur Kaspari, onorevoli membri. Sentejn ilu l-Kummissjoni Ewropea wieġbet mistoqsija orali dwar il-relazzjoniet kummerċali ma' Taiwan. Dak li jintqal dakinhar għadu japplika għallu. Però it-Taiwan niżel issa mill l-ikbar imsieħeb kummerċali minn 13 fl-2011 għal 23 f'din is-sena. Pero aħna xorta għadna interess ta' tiftaw, jek tħares lejn il-figuri f'dawn l 20 sena, il-razzjoni tagħna marat il-qoddim palma kienem mal-Stati Uniti u l-Ġappun minkejja il-kriżi finanzjarja sa l 2008 ma Taiwan diġa għanna dialogu komprensiv li l-uffiċjali jiltaqgħu darba f'sena jekk mhux aktar u dawn il-laqas jinkludu kwistjonijiet sanitarji u fiċa sanitarji. E, drittijiet tal-protan intellettuali, xiri pubbliku, teknoloġija tal-komunikazzjoni u kwistjonijiet farmaceutiċi għad niffokaw fuq non-tarif barriers, l-ostakli non-tariffarji li huma punt essenzjali fil-relazzjonijiet tagħna u hija importanti għal żewġ naħat soluzzjonijiet konkreti li sibna ikunu li kieku ikunu ostaklu fil-kommerċ, issa għedin jgħinuna li nibnu kummerċ u anke li nħarsu lejn flussi kummerċali aħjar. Il-Kummissjoni kienet taħdem anke mal-ħagġa bl-appoċ tal-Parlament. Negozzajna FTA mal-Korea Tisfel, Malaysia, Tajlandja u Vietnam u l-Ġappun. Apparti minn hekk aħna lesti wkoll nibdew negozjati ta' investiment ma' ċina li għadna kemm diskutajna fil-plenarja. Iridu niffokaw ukoll fuq l-aġenda tagħna sissa. Aktar tard ikollna ċans kif naraw kif nistgħu ntejbu l-attint ma' Taiwan jekk nsibu livell ta' ambizzjoni reċiproku. Anke l-aċċess għas-suq, l-aċċess ħi għas-suq hija xi ħaġa li nridu nesploraw anke fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju de Goht. Issa fisem il-gruppi Istur Staxni għal ġoċ minuti. Grazzi, Sur President, Kommissarju, l-approvazzjoni ta' rezoluzzjoni biex niftħu r-relazzjonijiet ta' kummerċ ma' Taiwan huwa pass fid-direzzjoni tajba biex insaħħu relazzjoni ma' Taiwan kemm fuq livell kulturali kif ukoll livell ekonomiku għal dawn l-aħħar 20 sena it-kummerġ bilaterali bejn l-Unjoni u Taiwan kibra b darba. Issa dan jammonta għal 40 biljun fl-2011. Għavallja kan dan il-kbir il-kommerċ bejn it-Taiwan u l-Unjoni għadu huwa aktar baxx minn kemm jista' jkun. Din hija demokrazija stabbli u hija ekonomija li għandha ħafna benefiċċji xtoffri l-Unjoni. Ftit snin ilu meta jiena għadd fl Committee li għandu jkun hemm laqat għal relazzjonijiet aħjar biex niksbu eh, dak li nistgħu minn dan l-opportunitajiet. Il-Kummissjoni qalet ma rridux inkunu l-ewwel, aħna il-messaġġ kien ċar l-Unjoni ma rridx tippromovi iċ-Ċina u rida tkun taf xe tkun ir-reazzjoni taċ-Ċina tal-FTA ma' Taiwan ma' pajjiżi oħra. Ista ċina, l-Stati Uniti, Korea Tisfel, Singapore u New Zealand eddin jinnegazzjaw jew ikonkludew FTAs u bil kummerċali ma' Taiwan issa aħna ħanitħallew barra, il-tweġiba għandha tkun ċara, il-benefiċċju ħajkun ċittadini fuq żewġ naħat, in-negozjati għal bil ta' kummerċ investiment bejn unjoni u Taiwan għandu jibda illum qabelada. Grazzi ħafna. Għatra attenzjoni ta' Vielen Dank, Herr Kollege Stasni. Es folgt Herr Kollege. Grazie sew, Sur Stasni, issa Sur Moreira għal-minuta. Grazzi, President. Ir-rabtiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u Taiwan għadhom laħqux il-potenzjal sieħ tagħhom minkejja l-fatt illi l-kummerċ bilaterali tagħna żdied bi il darba aktar f'dawn l-aħħar deċenji. Bekk hemm marġni fejn aħna nistgħu ntejbu ir-rabtiet kummerċali bilaterali tagħna aħna nkunu favuri li nsaħħu r-rabtiet tagħna il-Kummissjoni, il-Kumitat, il-Kumitat Il-rezoluzzjoni tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali tisħaq dwar il-possibilità ta' negozjati għal ftejjim ta' investiment. L-Unjoni Ewropea għandha tinnegozja ftejjim ta' investiment mhux biss maċ-Ċina imma għandna bżonn ta' ftejjim simili ma' Taiwan. U għandhom jitqiesu ir-rekwiżiti neċessarji. L-Unjoni Ewropea għandha il-kompetenza dwar il-ftejjimiet ta' investiment. Jina ovvjament nifhem li aħna irridu liberalizzazzjoni reċiproka f'rigward tal-aċċess tas-suq sabiex aħna nipproteġu lill investituri dan kollu. Jekk naraw x'inhu l-prijoritajiet infisra mill-Kummissjoni Ewropea fl-2010 fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-investiment barrani, m'hemm l-ebda raġuni għala il-Taiwan għandha tiġi eskluża mill-aġenda tal-Kummissjoni. Grazzi, President. Kummissarju, jiena ma nishtiqx narġa' intenni ċifri kollha illi jikkaratterizzaw il-rabtiet kummerċjali tagħna ma' Taiwan. Jider biċ-ċar illi aħna maħniex nisfruttaw il-potenzjal tagħna fil-rigward tar-rabtiet kummerċjali irdu nsaħħuhom irridu nibnu fuq dak li diġà hemm bejn iż-żewġ imsieħba l-iżvilupp tal-industrija u ta' teknoloġija kif ukoll l-enerġija tares l-ambjent jistgħu jagħtun opportunitajiet għal impjiegi ġodda. Dawn huma setturi ta' valur li ħafna illi jwaslu għal tkabbir fiż-żewġ imsieħba jiena nixtieq ngħid li l-approċċ kostruttiv ta' Taiwan wassal għal l-iffirmar ta' 31 f'tajemiet bilaterali dan jinkludi lil ċina u lil Ġappun. Dan jagħti xieda tal-fatt illi l-Ġappun huwa lest illi jikkonkludi ftejjemiet simili ma' msieħba oħra. Ftejjemiet illi huma bbażati fuq is-sistema multilaterali tal-WTO. Jiena konvint illi ftejjim bejn l-Unjoni Ewropea u Taiwan jista' iżżid l-esportazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'12 biljun euro fis-sena. Bekk jiena nappella l-Kummissjoni sabiex taħtaf din l-opportunità u ssib il-bażi eh, sabiex tinnegozja ftehim kummerċjali bilaterali. L-Kummissjoni m'għandix tissottovaluta il-benefiċċji ta' ftehim potenzjali ma' Taiwan u jiena konvint li l-Kummissjoni m'għandix taqa' lura viżavi iċ ċina kontinentali għaliex Niftejjim jista' jibgħat messaġġ b'saħħtu illi l-Unjoni Ewropea tappoġġa d-demokrazija u l-pluralizmu soċjali f'pajjiż bħat Taiwan. Nun fir für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Keller. Grazie, tassew, Sur Keller. Vielen Dank. Wir Grüne teilen nicht die Dringlichkeit. Signora Keller. Grazie, aħna. Ma nafux għalix din il-mistoqsija għanda tiġi trattata modda sekk. maġġel għanna investimenti fl-Unjoni Ewropea għanna ekonomija integrata, ekonomija integrati u bekk memx għalfejn nitħlu fi ftejjim kummerċali. Iżda l-Parlament qed jgħid illi l-DG Kummerċ għandu jistabilixxi prioritajiet fir-rigward ta' negozjati ta' kummerċ. U anke il-membri tal-personal hawnhekk għandna ftejmiet mal-Indja, l-Kanada. U ser tkun tassew diffiċli Jekk aħna nibdew nimmonitoraw dawn in-negozjati, għandna persuni li diġa jinsabu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Iżda il-ħodor jemnu illi idea tajba illi ir-rabtiet ma' Taiwan mandomx jintesew l-iktar jekk aħna ser ninnegozjaw, ser nitru f'negozjati ma' ċina aħna rajna żviluppi pożittivi hemmhekk fir-rigward tal-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt u d-demokrazija. Aħna irridu nisħu dwar dan il-progress importanti li l-relazzjonijiet bilaterali jiġu appoġġati. Anke mill punt di vista ekonomiku, ridu aktar dialogu u bekk dan id-dialogu mandux ikun mamul biss minn negozjati ekonomiċi. Grazzi, Sur Tanaka żewġ minuti. Mikrofonu għal-kellim. Mikro, please. Which is the mic microphone? Mikrofonu tal-kellim. Sur President, pala President tal- il-grupp tal-Parlament ma' Taiwan jina ili nitlob sabiex l-Unjoni Ewropea twieġeb għad-dinamizmu ta' Taiwan u l-innovazzjoni. Fejn għanna ftehim ta' kooperazzjoni li jista' jkun ta' beneficju għal żewġ naħat it-Taiwan għamel wieħed mill-mirakli tas seklu 21, mirakli ekonomiċi għaliex ħareġ mill-abissi u issa huwa Eh, pajis nimli teknoloġija u jiproduċi ħafna prodotti li għanna fl-Europa l-lum. Il-Taiwan qed manifattura ċertu prodotti li jistaw jitħlu fissu u jikompetu mal produtturi tal-Europa. Tal -Europa. li nitħlu ftejmiet ma' Taiwan jagħmel sens għaż żewġ naħat. Il-Taiwan huwa is-seba' l-akbar imsieħeb fl-Asja tal-Unjoni Ewropea kisba kbira jekk nikkonsidraw il-kompetizzjoni f'dan il-kontenut, f'dan il-kontinent u l-popolazzjoni żgħira ta' Taiwan. Il-popolazzjoni tal-Ċina hija 58 aktar, 58 darba aktar, imma viża l-Unjoni Ewropea hija 11 darba aktar akbar. Il il-gvern ta' dan il-pajis għanna nifirħulu għad dialogu tijaw ma' Beijing għamel ħafna dan l-aħħar sabiex eh, jispruna l-kummerċ. E Taiwan wera u kol permezz tal ftajim ta' kummerċ ħieles ma' New Zealand ta' din is-sena li huwa jista' jagħmel patti ma' pajis illi għandu il-politika ta' ċina waħda. mhux sew illi din id-demokrazija ta' Taiwan għandha tinżamm ostaċ minħabba l-pressjoni tal-PRC. Jiena nappoġġa l-isforzi tal-Parlament li jihusem li Taiwan jieħu f'organizzazzjonijiet bħal IKO u WHO u u koll niċelebraw il-kontribut tiegħu għall-kummerċ dinji għaliex huwa nsieħeb ekonomiku ta' valur illi jirrispetta id-demokrazija u l-istat ta' dritt. Grazzi. Grazzi Kollega Tenok, inti taċċetta mistoqsija mill-Onorevoli Schulz? Danka, President. Kollega. Iva, grazie, President. Sur Tenok. Xinejdu dwar din il-politika ta' Ċina waħda tal-Unjoni Ewropea? Il-politika One China. Aħna għanna l-possibilità illi il-Taiwan ikun għannes maċċina u sam il-bidu ta' disajnijiet aħna rajna illi il-ċina edha b'sebajnejn dan ir-rigward u dan ifisser illi u ma qegħdin jagħmlu liħemek Foxcom u hija kumpanija li hija involuta u xinajdu dwar il-kondizzjoni ta' ħidma. Inti Eh, ma konċi qed tisma' diskors tiegħi għaliex xina għamilt punt eh, dwar jiena għamilt punt dwar New Zealand li hija mal eh, li hija żomm mal-politika One China u ma tarafx li Taiwan bħala stat imma xorta għamlet ftejjim ta' kummerċieles. Il-Taiwan jgħat fl-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ u ħafna mill-istati hemmhekk ma jarfux li Taiwan bħala pajjiż indipendenti. Aħna qegħdin ngħixu F'dinja ambigwa viza fil istatus ta' Taiwan dan huwa demokrazija għandu l-istess valuri tagħna tarfu jew le hemm xi 30 pajjiż bejgħet uħar illi jarfu xorta waħda aħna nistgħu ngħinuhom billi ntejbu relazzjonijiet tagħna magħhom ma jimpurtax. Grazzi. Nok, folgt nun Herr Kollege Beldo für einen. Grazie, Sur Tenok, is-Sur al minuta. Grazie, President bħala persona mill-Olanda jiena konxu sew dwar ir-rabti storiċi ma' Taiwan. Ir-rabtiet immorru lura għall-1624 infatti. Bekk talba għal rabtiet kummerċali aktar b'saħħithom ma' Taiwan mhix ta' barra minn sentejn ilu u l-Kummissjoni referita għal dan, aħna f'din il-Kamra konna tkellimna dwar ir-rabtiet kummerċjali ma' Taiwan u hawnhekk minn dan il-post li ninsab fih jiena tlabt sabiex naġġornaw intejbu ir-relazzjonijiet tagħna ma' Taiwan. Madanakollu sentejn wara, issa jiena qed ninduna li ma ġara xejn. Il-fatt illi hemm vantaġġ ekonomiku għaż-żewġ naħat, dan eh, huwa ovvju, ħadd ma jista' jpoġġih f'dubju. Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Taiwan huma pa' relazzjonijiet bejn Taipei u Beijing. U bekk iva jekk insaħħu relazzjonijiet tagħna nistgħu ngħinu li żewġ naħat. Issa għal minuta u nofs is-sur Gomes sabiex intemmu l-lista ta' kellima fisem il-gruppi. Aziz kollega Belder. Il-kollegi Portugiżi forsi jgħidulkom ir-relazzjonijiet tagħhom ma' Taiwan tarġa' huma qabel għaliex huma marru hemmhekk qabel ma marru l-Olandiżi. Imma ovvjament dan mhux fuq il-punt, mhux fuq l-aġenda tagħna llum. Sfortunatament Taiwan ħarbet il-komuniżmu fl-imoddi minħabba il-valuri, tradizzjoni, tradizzjonijiet tagħhom u ma nesċilom jiżviluppaw b'mod konsiderevoli. Ma setax jġrijek li kiku eh, ma kienx hemm il-mawizim tal-Ċina hemmhekk. Il-kompetizzjoni ma' Taiwan. Ilja essenzjali fil-rabtiet tal-kummerċ internazzjonali ma tiddependix daqshekk fuq id-dumping soċjali kontrarjament għal pajjiżi oħra b'mod partikolari dan il-pajjiż kbir komunista illi huwa ken għal kapitalizmu ċiniku qed nitkellem dwar il-ċina kontinentali. Jiena mhux konvint 100% dwar dawn l-aspetti pożittivi kollha tal-kummerċ internazzjonali ma għaliex ma jkonniex eh, relazzjonijiet uffiċjali u nwafqu darba l dem l-ipokrezija u nħallu l-persuni jiddeċidu jekk iridux jerġaw jiġu Uda, ma' ċina jew inkella. Jekk iridux l-indipendenza kunsens, aħna nħallu dan fidejn l-Aġenziji ta' Nazzjonijiet Uniti. Grazzi tassew, Sur Gomes. Il-kellima l-oħra issa ser jitkellmu u nibdew għal żewġ minuti bis sinjura Andri Kene. Għanna ekonomija kbira, Taiwan għandu ekonomija kbira u apparti li ninvestu f'operazzjonijiet weħidhom ħafna kumpaniji eh, għandhom joint ventures, l-Ewropej investew aktar minn 30 biljun dollaru fit taiwan u l-Ewropej saru l-ikbar grupp ta', invest ta investituri barranin u qabilhom hemm jinsabu qabel il-Ġappun u l-Istati Uniti ħafna kumpaniji wkoll għandhom operazzjonijiet fiċ-Ċina kontinentali ħafna minn dawn l-operazzjonijiet huma integrati sabiex itejbu l efficienzi Jina issa se nitkellem dwar l-affarijiet politiċi Aħna nafu kemm is-sitwazzjoni internazzjonali ta' Taiwan hija komplikata dan jolqot ovvjament il-relazzjonijiet kummerċjali Taiwan huwa pajjiż demokratiku u paċifiku bekk għandu jkun parti mid-dinja dejjem issir aktar globalizzata u integrata. Il-ekfa hija eh, importanti dan huwa l-qafas bejn iċ-Ċina u l-Taiwan. L-ekfa juri li ċ-Ċina għarfet ir-rwol ta' Taiwan fil-kummerċ internazzjonali u l-importanza għall iżvilupp ekonomiku tagħha stess. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid illi l-pożizzjoni ta' Taiwan fl-ekonomija globali tiġġustifika pożizzjoni eqreb mal-Ewropa. Apparti minn hekk l-ekfa l-Unjoni Ewropea u l-Korea u l-FTA tal-Unjoni Ewropea u Singapore ifisser illi l-ħin huwa propizju sabiex ikonna ftehim ma' Taiwan fl-aħħar netta kemm it-Tajwan kif ukoll l-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn dan il-ftehim bħala parteċipanti f'dan il-kummerċ fuq tliet naħat bejn l-Unjoni Ewropea, it-Tajwan u iċ-Ċina. Grazzi kollek Andri Kejene, l-Onorevoli Kozzolino. Grazzi President wara l-Ġappun, il-Korea, tisfel. U issa qegħdin niddiskutu hawnhekk dwar iċ-Ċina jiena nemmen illi wasal iż-żmien illi nagħmlu għażla li niftu negozjati ma' Taiwan. Ix-xejriet li skambju l-volumi komplew jikbru matul dawn l-aħħar snin, anke jekk kif ġin fakkar hawnhekk huma ma laħqux il-potenzjal tagħhom. L-Unjoni Ewropea tinvesti ħafna fit-Taiwan u hija fost l-investituri barranin ewlenin. L-intrapriżi tagħna ilhom ħafna impenjati f'azzjoni ta' ftejjemiet kummerċali, joint ventures ma' Taiwan Iżda hawnhekk għandna qafas li huwa nieqes u l-politika tal-istituzzjoni jista' jkun li tasal tar twis vizavi l-fenomeni ekonomiċi li jibqgħu għaddejn il-qudiem u bekk importanti illi nafsu li nisħu sabiex l-Ewropa tkun tista' taħdem ħalli jkun hemm ftehim kummerċjali ta' investiment ma' Taiwan ma toqgħodx taħsibha darbtejn ma tibqa' għaddejja l-qudiem u temmef dak li qed tagħmel din għandha tkun okkażjoni sabiex inresqu eh, l il-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Il-Taiwan għandha demokrazija sħiħa u kol tkabbir ekonomiku u soċjali. Jistħoqlu il-Taiwan attenzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea u f'dan ir-rigward jiena naħseb illi għandna nħeġġu ix-xogħol tal-Kummissjoni anke fid-dawl tal-titjib li qed nagħmlu maċ-Ċina sabiex iva tinawgura din il-fażi l-ġdida ta' negozjati ma' Taiwan. Grazzi l-Onorevoli Rinaldi, grazzi President. Kummissarju, Taiwan huwa seta ekonomiku li għandu potenzjal kbir anke permess ta' ftejemiet bilaterali li ftejemiet ekonomiċi mal-ċina. Taiwan huwa seta ta' demokrazija għandu politika pluralistika u bbażata fuq il-liġi. Issa aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-investimenti bilaterali maċ-Ċina imma ma nistawx ninsew qafas eh, ta' standards, qafas leġislattiv ma' Taiwan. Għanna ħafna raġuni tal għanna namlu dan. Għanna l-iskambju ta' prodotti ta' kwalità. Taiwan huwa wieħed mill-pajjiżi eh, li għandu l-aktar privattivi għal kull persuna. Il-valuri tagħna t-tieni net għandna demokrazija, eh, tajwan għandu demokrazija eh, li aħna naqblu maħħa u eh, bekk nistgħu nserħu rasna. Imbagħad għandna raġuni oħra, Taiwan jeżisti bħala stat mhux rikonoxxut mill-Unjoni Ewropea imma ilu hemmhekk u ilu indipendenti għal ħafna żmien li nostakolaw l-aċċess għal organizzazzjonijiet internazzjonali, pereżempju il-każ reċenti tal-avjazzjoni ċivili. Dan huwa l-frott ta' politika illi tqis affarijiet fir reġun imma ma jagħmel sens meta naraw x'inhi r-realtà tat-Tajwan. Issa hawnhekk maħniex nitkellmu fuq is-sema imma fuq is-swieq mod aktar konkret. Grazzi. L-Onorevoli Klajs. Grazzi, President. Ftejim kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u it-Taiwan huwa wieħed sinifikattiv Ir-rabtiet kummerċjali f'dawn l-aħħar 25 sena bil-Unjoni Ewropea u Taiwan żdiedu b'mod konsiderevoli. Dan ifisser illi it-Taiwan għandu pożizzjoni importanti immens. L-affarijiet għalih mhumiex daqshekk faċli eh, fix-xena dinija għaliex dejjem hemm ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina li qiegħda b'sebajnejn fuq Il-Taiwan huwa demokrazija sħiħa u din hija xi ħaġa l-importanti li nibqgħu nisħu dwarha. Il-Taiwan u ċ-Ċina qegħdin jippruvaw jilħu ftehim dwar il-kummerċ u bekk għandu jkun possibbli li l-Unjoni Ewropea tibda tinnegozja dwar ftehim bħal dan. Din hija xi ħaġa li tista' tagħti benefiċċji għaż-żewġ naħat. Ftejim ta' kummerċ permetti li Taiwan sabiex joħroġ minn dan id-deżert diplomatiku li jinsab fih Dan mandux jiftijem bħala messaċ li ċina komunista lanqas. Dan jista' jtejjeb l-aċċess għas swieq fit-Tajwan u grazzi għal dan nistgħu ninkoraġixxu il-protezzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali għaż-żewġ pajjiżi. Tajwan fadallu ħafna xi jaħdem f'dan ir-rigward. Issu liżek. Grazzi ta' sew, President. Komissarju. Bħal ħafna persuni hawnhekk prezenti f'din il-kamra, jiena kelli l-opportunità li nżuri Taiwan ftit ta' xurilu, u xrajt bajna hemmhekk. Rajt Bużija rajt li dan huwa pajjiż demokratiku. Jien altqajt mal-rappreżentanti taż-żewġ partiti ewlenin, partiti politiċi ewlenin u dan jikkonforma, jikkonferma illi hemm sistema politika normali u elezzjonijiet u dan irridu nisqu dwaru għaliex dan mhux il-każ fil-pajjiżi kollha tal-Asja. jiena wkoll rajt teknoloġija avvanzata mens, ekonomija, U aħna lum tkellimna dwar ir-relazzjonijiet maċ-Ċina wkoll għalhekk għandna naraw x'ġara f'dawn l-aħħar xhur, nikkonsidraw l-avvenimenti li kien hemm kuljum xiren ta' aeroplani jaslu mir Repubblika Popolari ta' ċina fit tajwan u viċeversa, eluf ta' persuni ċiniżi moru jżuru it-Tajwan. Kumpaniji mit-Taiwan ilhom jinvestu biljuni ta' dollari fil-Repubblika Popolari ta' ċina. Għalek, jek nitkelmu dwar iċ-ċina illi huwa l-akbar pajis eh, fi termini ta' sportazzjonijiet fid-dinja, Mela allura dwar din il-lista ta' l-10 esportaturi l-kbar fl-ewwel ħamsa għandna kumpaniji mit-Taiwan. U dawn edin jinvestu fil-PRC. L-Unjoni Ewropea wkoll trid tara dawn ir-relazzjonijiet ma' Taiwan u żidhom dawn ir-relazzjonijiet għaliex din hija opportunità għalina lkoll. Signora Presidente, Signora Badiet Kuċe, President, Kommissarju meta tikkonsidra żieda fil-relazzjoni kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u t Taiwan f'daħħar snin eh, u għaxira li l-Unjoni Ewropea li twieġeb għal xewqa tal- dan il-pajjiż Azjatiku li jkollu eh, dan il-ftehim dan jfisser li jkun possibbli li nappoġġaw l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajjiż anki wara ftehimiet mal-Korea t'isfel u pajjiżi oħra u anki biex eh, ikonna relazzjonijiet fil-fond li huwa tajjeb għal żewġ ekonomiji, speċjalment fil-gwar tal-aċċess għas-swieq fuq dawn il-linji eh, iżjed relazzjonijiet kummerċali jistaw jwaslu, specialment fl-ITC, jistaw jwaslu għal eh, għal spin tal-ekonomiji tagħna. Ovvjament iridu nigarantixxu il-prassi fil- fil-prassi kummerċali li jkunu konformi mal istandards eh, internazzjonali u għandna bżonn ta' klawżoli vinkollanti fil-gwar tal-responsabilta tal-kumpaniji u oqsma oħrajn. Graham Watson kjoġbok. L-aħħar dibattitu eh, tratta l-aħħar eh, eh, f'temiet freestanding li la darba din il-kompetenza natat taħt it-trattat. Dan il-ftehim kien storiku u dan mandu xibqa waħdu dan il-ftehim hemm ħafna ambitu għall-investimenti fit-Taiwan jinsab ħdej ċina u għamaruf bħala eh, tajja fil-kummerċ u ilna jkollna kummerċ għal ħafna snin u għal raġuni tajba għax din l-Unjoni l-Unjoni hija l-ikbar investitur fit-Taiwan fis-suq liberu għandna dialogi regolari biex nindirizzaw il-kwistjonijiet tal-investimenti u l-kummerċ. Iżda l-investiment bilaterali għadu l-ura u l-potenzjal hawnhekk huwa kbir ħafna. Il-Kummissjoni tkellmet dwar iż-żieda fil- f'dan fil-dan kollu u it-trattati jippermettuna nagħmlu hekk mat-Taiwan. Jekk aħna se jkollna negozjati maċ-Ċina bħala l-bażi tal-żieda fil-investiment u fil-kummerċ, għandna nasbu bl-istess mod fir-rigward tal-Unjoni u taiwan Dan għandi inkludi li l-Bank tal-Investiment Ewropew jista' jinvesti hemmhekk u bekk jiena nsejħ lill-Kummissjoni biex ikun biex tipproponi ftehim parallela mat-Taiwan. Dan bekk iż-żewġ partijiet jirbħu tnejn biex ikonna ċertezza legali għall-investituri u nżidu il-kwalità u l-iddaqs tal-investiment tal-investimenti kolla. karta l-blu għalik, Sur eh, Honorable Watson, taċċetta? Sur Kazaki kieġbok. Sir Watson? Sir Watson? Dana hija fiċ-Ċina sew. Inti semmejt kemm huwa importanti li nżidu il relazzjoni tagħna ma' taiwan fil-qasam kommerċali, iżda nafu kemm hija delikata sitwazzjoni taċ-Ċina fil-gwar tat-Taiwan fil-gwar taċ-Ċina. Inti x'taħseb li se jkun it-tweġiba taċ-Ċina jekk l-Unjoni Ewropea ttejjeb ir-relazzjonijiet kummerċali mat-Taiwan għandna nibżgħu mit-tweġiba mill-Ċina. Il-Sur President nasab li l-ħabib nabliti ħaj il-Sur Kazak mess ħaġa li żgur se jkun ta' tħassib tal-mexxejja tal-Istati Membri tagħna. Iżda l-Unjoni Ewropea għandha tmexxi għandha tkun kuraġġuża hawnhekk iċ-Ċina m'għandix ikollha xi oġġezzjonijiet li wieħed jista' jiddefendihom fil-rigward ta' negozjati tagħna mat Taiwan fl-interess tagħna li nippromovu l-valuri tagħna, jiġifieri l-kummerċ mal-pajjiżi kollha u narfu li e, u narfu li għaw demokratiji li għaw ħafna li għanna ħafna komuni maħħom. Isur fjell najkerbak. Grazzi ħafna. Signora President, l-Unjoni Ewropea konkludiet il-ftehim eh, ta' kummerċ ħeles ma' Singapore, ma' Korea u qed naħlu ma' Ċina dan ifisser li se jkollna iżjed prodotti iżjed birħis mm, għal konsumaturi fil unjoni Ewropea, Taiwan, demokrazija moderna li gbar. Li l-ikbar siħeb kummerċali mal-Unjoni Ewropea u m'għandix m'għandix ftejn bħal dan il għaliex naħseb illi dan huwa minħabba biża' minħabba l-Ċina. Din hija provinċja rikalċitranti. U għalhekk iċ-Ċina tħallil barra mill-ġuż maquda mill affarijiet oħra. Iza, għanna ftejmi dwar investimenti oħra. U jekk naqodu fuq il-ċin, fuq il-Taiwan, Zgur li dana mumiex se jirriskjaw il relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea jekk dana se jwassal il-problemi maċ-Ċina. U bekk aħna se ndaħluhom eh, situazzjoni diffiċli jekk ikonna ftehim l-ikbar kompetituri tagħhom iċ-Ċina se jkollhom aċċess għall-Unjoni Ewropea aħna qed nipprevjenu li Taiwan ikollu aċċess għall-ikbar suq. Se nħalluhom barra għax aħna qed eh, nagħtu rispett lid dittaturi li huwa l-viċin eh, ta' Taiwan kwistjonijiet li zjed eh, l-ikbar eh, kwistjonijiet għawnek u ma morali għawnek għal-Taiwan u għalina aħna għanna nibdew il-negozjati għal-ftejm komerċali ambizjuż u l-ikbar xkil għal dan huwa il-biza li għanna dwar xista jiġri. Il-kellim li mis il-kollegi li deċidaw illi aħna għanna nżidu il-relazzjoni tagħna mal-kontinent Azjatiku permezz tal-ftehmiet ambizzjużi fil-kummerċ ħafna mill-pajjiżi ġirien bħal Korea u Tajlanda Tajlandja għandhom prospetti tajbina relazzjonijiet kummerċali mal-Unjoni Ewropea ma nistawx niżolaw dawn il-ċittadini fuq dan it-territorju billi nċaħduhom il-benefiċċji li huma soċjali u ekonomiċi Fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea għandha tkun konformi ma' regoli internazzjonali. Dawna jippermettu Taiwan li permetti uh, biex ikollu l politika kostruttiva. Għandha 19 il-ftejim ma' ċina u 31 ma' pajjiżi oħra u għaparti mill-WTO u għaparti mill-Forum tal-Pacifiku Azjatiku u bekk jiena nappoġġa l-espansjoni għal relazzjonijiet oħrajn mal-Unjoni Ewropea u Taiwan. Is-Sur Dies Grazzi, Signora President. Meta tieħu konsiderazzjoni li Taiwan huwa 18 um, ehm, setup ekonomika fid-dinja, fid relazzjoni kummerċali mal-Unjoni Ewropea bekk jibqa' importanti ħafna. Zdidet eh, b'12 darba fl-aħħar 10 snin fil-kummerċ u issa għandna l-possibilità li u ftejim kummerċali bekk nistgħu nikkonsolidaw u inżidu relazzjonijiet magħhom. Għanna fatturi ekonomiċi flimkien ma l-istandards demokratiċi l-jien ta' Taiwan dan jfisser li huwa sieħeb strateġiku importanti ħafna u bekk jiena ninkoraġixxi l-Kummissjoni sur deħuħt biex jibda il-negozjati ma' Taiwan dwar f'tehim kummerċali. Ħanatikom informazzjoni li tappoġġa dak li qed fl-2012 Taiwan sar eh, sieħeb eh, ta' WTO fl-2010 f'din il-Kamra aħna provajna liberalizzazzjoni tal-viża jiena kont relatur f'Ġunju tal-2010 Ġunju eh, Taiwan iffirmat flimkien mal-Repubblika Ċina tal taiwan popolari ta' ċina il-ftemmit il u anki dwar il-drittijiet um, tal proprjetà um, intellettuali u anki firmat 31 ftejim oħra ma' ħafna pajjiżi oħra li inkludu l-Ġappun uh, konkludiet ftemiet ukoll mal-Istati Uniti u kważi waslet biex tikkonkludi ftehim ekonomiku minnajr ma jkolla il nuova Zelandja minnajr ma jkolla il-relazzjoni diplomatiċi ma dan il-pajis. fl ħar Taiwan għandu il-Free Trade Agreement mill Panama, Guatemala, Nicaragua u ma pajizi oħrajn. U għalek u għavitali il-Kommissjoni għanda tibda kemm jista' jkun malar negozjati għal ftejim ta' investimentu ta' kummerġ bejn l-Unjoni Ewropea u Taiwan. Naħseb li surlu Luhan mhuwiex fil-kamra u bekk nistgħu niproċedu bil-catch tiegħi. Meta jidher u mbagħad jista' jitkellem. Mela se nagħti l-kelma li sur Kelly jekk jogħġbok. Grazzi. Signora President. Jina kontent ħafna li jett nitkellem dwar dan il-punt. Lejla, jina nasab li sultanak għal kull ma kellu jenat fil gwad tal-progress li sar mit-Tajwan. Mit, Irrefera għal dinamizmu finanzjarju, il-miraklu ekonomiku ta' Tajwan u għal li t-tip ta' relazzjoniet kummerċali jagħmel is-sens u fil-fatt jagħmel is-sens. U huwa faqtu li aħna għandna niddiskutu Tajwan fl-istess waqt li qed niddiskutu r-relazzjonijiet tagħna maċ-Ċina. Mhumiex esklusivi eh, reċiprokalment u għalhekk għandna ntejbu nipprovaw ntejbu relazzjonijiet tagħna maż-żewġ uh, pajjiżi, speċjalment fin-negozju. Taiwan għandu il-prinċipji demokratiċi bħanna u bekk għandna najnuhom ukoll f'dan ir-rigward. U jiena kuntent ħafna li qiegħed hawnhekk il-lejla. L-onorevoli Morva jekħeġbak. Grazzi. Signori. Jekk eh, timxi f'Budapest, jew iżżur xi belt Ungaris, żgur li se tara xi ħaġa li ddejqek ħafna għallima jiexu minnajr twiqi, kumpaniji żgħar illi qed jispiċċaw falluti u l-esistenza tal-familji qed tinqeret għaliex dan qed jiġri dan. Bażikament għax ma setgħux jikkompetu. Ma setgħux jikkompetu fid-dinja fil-katina komerċali tad-dinja kienu dajfin Mill-banda l-oħra, kull ma jmur għandna iżjed kumpaniji kbar li jimportaw prodotti mill-Azja li ġili jkunu ta', ta kwalità baxxa. Eh, L-SMIs fil-Ungarija ma setawx eh, jikompetu ma dan sfortunatament f'minuta ma nistax nidħol fid-dettalji jekk l-Unjoni Ewropea se tinnegozja xi xiftemiet kummerċali u jekk niddiskutu dan hawnhekk żommu f'moħħkom l-interessi ta' dawn l-SMEs jekk jogħġbok, jekk jogħġbok żomm mal-punt li għandna tajt il-President u anke fil-ħin l-Onorevoli Kukin, jekk jogħġbok. Grazie ħafna. Il-Taiwan huwa s-seba l-ikbar sieħeb komerċali tal-Unjoni Ewropea u fl-Asja. Iż-żieda tal-kooperazzjoni kummerċali fil-żona hija fl-interess reċiproka tagħna u bekk jiena nixtieq nappoġġa dawn il ftemmiet l-istabilizzar tar relazzjonijiet bejn il-Taiwan u ċ-Ċina eh, tfisser li l-Unjoni Ewropea seta tespandi l-operazzjoni tagħha fiċ-Ċina u anki fl-Asja tal-Lvant. Għandna nżommu f'moħħna li l-Unjoni Ewropea għandha tuża aħjar il-vantaġġi tal-Taiwan, mm, tal tal-fit-Tajwan, fil rigward tal-riċerka l iżvilupp biex intejbu il-kompetitività tagħna u tkabbir tagħna. L-investimenti fit taiwan fit-Tajwan għandu ikollu il-valur miżjud. Għanna nfittxu modi biex ninnegozjaw fil-protezzjoni tal-investimenti u eh, f'temi reċiproki oħra. grazzi Sur Kuken, issa l-kollega Bronz. L-Unjoni Ewropea għandu deficit fil-kummerċ ma' Taiwan iżda għandu surplus fil-servizzi, ir-Renju Unit għandu eh, deficit sostanzjali mal-Taiwan tlieta għal wieħed dana qed imajna u qed ikompli imajna l-industrija Ingliża. Il-surplus fi servizzi jitnaqqas kull sena l-investiment tar-Renju Unit fit-Taiwan eh, U enormi ħdejn l-investiment ta' Taiwan fil-Renju Unit li huwa erba' l wieħed eh, Barra minnek, dak il-pajis et jinvesti eh, fil-ekonomi ftit eh, paga ftit eh, fil-pajizi u et kompeti ma l industri tana. relatur mux et iħares lejn il-negozju ma Taiwan mod pragmatiku et ifaħruħ et javvanza il-vantagġi tal-kummerċ ħieles kolim kien fil dinja l-Unjoni Ewropea tfittex l-għanijiet tal-dinjin mhux tal-Unjoni Ewropea. Issa l-aħħar kollega um, illi se jitkellem jekk Grazzi. Il-Taiwan diġa id-dikjara illi huwa interessat li jinnegozja il-ftejjem bilaterali anki jekk mhuwiex magħruf bħala stat soveran dana huwa fl-interessi tagħna. Iżda relazzjoniet ma' Beijing mandux ir-relazzjonijiet tagħna ma' Ċina m'għandux ifisser illi eh, m'għandux ifissru illi aħna m'għandniex ir-relazzjonijiet ma' Taiwan. Dan huwa utli għalina se jkonna ċessa swi swieq se jikkomplementa l ftemit li għandna ma' Ċina. Barra minn hekk hemm il-kwistjoni tal-appoġġ għall-istat ta' dritt fil-sistema demokratika u bekkina favur li inkabru relazzjoni mal-relazzjoni tagħna mal dan l-imsieħba u natu l-protezzjoni tal-investituri. Dawn id-dispożjonijiet huma mill-qwajn mod tajjeb meta taħseb dwar kemm huwa żviluppat fit-teknoloġija Taiwan pereżempju. Grazzi il-kollega li jmiss. Jiena se nitkellem fil-qosor. Għax il-komissarju, deggoħt, jena Jiena se nitkellem fil-qosor. Għax diġab fil-fatt semmejta ħafna punti fil-mistoqsija orali fil-introduzzjoni tiegħi. Jiena nixtieq insemmi li għana neħdu id-deċiżjonijiet nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna f'kull eh, meta naħsbu fil-interessi tal-istati membri tagħna u anke fil-ċittadini tagħna. Aħna maħniex se noqogħdu lura minn negozjati mat Taiwan għax ir-Repubblika ehm, Popolari ta' Ċina hija kontra dan il-ftemit. Hemm kriterji oħra li wieħed għandu jieħodhom in konsiderazzjoni wkoll dan huwa potenzjal tal-negozjati fit-Taiwan meta mqabbel mal mal-għażliet oħra li għandna. Għandi ngħid li f'dan il-punt ir-riżorsi tagħna eh, huma żawriti. U eh, ma nix imwarbu l-idea li konna negozjati fuq il-ftejm fuq investiment li jinkludi aċċess għas-suq. Jina fimt il-messaġġ mill-Parlament. Kien hemm appoġġ kważi unanimu fil-gwad tal-relazzjonijiet iżjed viċini u aħna se nżommu dan f'moħħna meta nikkonsidraw din il-kwistjoni fil-Kummissjoni. Grazzi. Xener, grazzi ħafna Kummissarju. Mela, eżis kollegi dan jara id-dibattitu eh, sar ġivejna mozzjoni għal rizoluzzjoni fil-vot u l-vot ser issir għada fil-11 u nofs ta' fil-ħodu. Inkomplu issa għal punt li